ħannaddu għal-votazzjoni fuq dawn il-rizoluzzjonijiet, l-ewwel rizoluzzjoni fuq eh, il-Kambodġa situazzjoni eh, ta' l-NGOs eh, nivotaw fuq il-test kollu kemmu u issa niftaħ il-votazzjoni fuq rabozza tal-ġiet tal-Kambodġa dwar l-NGOs u trade unions. Czy wszyscy z Pani Panów posłów oddali głos? Głosowanie zostaje. Enta. Votazzjoni maluqa. Ir-riżoluzzjoni e adottata. It-tieni e riżoluzzjoni Repubblika Demokratika tal-Kongo, partikolarment il-każ taż-żewġ attivisti ta' drittijiet tal-bniedem detenuti Iv Makwambala u Fred Bamba għanna la bosta rezoluzzjoni mill-gruppi politiċi ħa nivotaw fuq it-testħiħ ta' rezoluzzjoni votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. nittama li votajtu votazzjoni maluqa. Għaddiet eh, il-votazzjoni li jmiss il-Bahrejn is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż, partikolarment il-każ ta' Naber Rajab. Għanna emenda numru wieħed wara premessa ċe minu favur. Assenzjonijiet. Din l-emenda ma d-dieċ. Nistaw nċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Kulħat t-fota, nittama votazzjoni magħluqa Maddit. U se niproċedu għal vot fuq riżoluzzjoni kollha kemm hija votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. maġġoranza qawwija ta' voti. U issa ngħaddu Rezoluzzjoni fuq situazzjoni ta' żewġ pastors insara fis-Sudan hija abbozz eh, ta' rezoluzzjoni konġunta għan l-ewwel parti l-ewwel net mela favur kontra assenzjonijiet tal-emenda ġiet adottata tini parti tal-emenda favur kontra assenzjonijiet ma' deċ tanqasa eh, dik il-forma tiegħi jgħid il-President imma nistgħu niċċekkjaw permess ta' vot elettroniku. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddiex? nivvotaw fuq paragrafu 7, test oriġinali, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottat. Paragrafu 8. Il-test oriġinali, emendorali, orali, mis-Senjura Verġja. Tista trid titkellem, Senjura Verġja. Ejva, ta' malajra, il-bira flasġija sirt naf li eh, tliet responsabli eh, tal-Kongress ġew kondannati għal 20 eh, daqqa tal-frosta u dan sar u it tribunal naħseb li din hija umiljazzjoni eh, li eh, naraw f'dan il-pajis u allura importanti li peress li għanna kunsens eh, nejdu xaħġa fuq dan għawnek f'dan il-awla. Grazzi. Ejja, din l-emendorali mujat nara l-ebdoġezzjoni u allura ħa nivvotaw fuq paragrafu 8 kif ġi emendat permess tal emendorali orali ta' Senjura Virġija. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, emenda adottata. Grazie. Punt 9, verżjoni oriġinali, dawk favur, dawk kontra. astensjonijiet adottat. Asna sumi, mela, wara premessa F, emendam res il PP, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Emenda adottata. Emenda 2, PP, favur, kontra assenzjonijiet emenda adottata premessa H test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet adottat U issa ħan votaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La mela, vota votazzjoni magħluqa din ir-riżoluzzjoni ġiet adottata b'maġġoranza qawwija. Grazzi ħafna il-minuti għalla għatallum ehm,